Et jinformawni li s-Sinjura Romana Plump ġiet innominata bħala membru tal-Gvern Rumen dan huwa skont artiklu 7 l-ewwel paragrafu tal-att tal-elezzjonijiet tal-membri tal-Parlament Ewropew iħalliet il-Parlament fil-7 ta' Mejju u jien nixtieq nifirħilha fisem il-kamra kollha. Nista' ngħid li s-sur Swoboda żgur li serja dila dan il-messaġġ. mill